mal-Kunsill qabel hemm il-proċess verbali tal-bieraħ tqasmu jekk m'hemmx allura osservazzjoni ċisiru nistgħu allura ngħidu li l-proċess verbali r-rapport tal-bieraħ huwa approvat. U issa ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda li għandna li dikjarazzjoni tal-Kunsil, prezentazzjoni minna tal-Kunsil tal pozizjoni tagħha, eh, tal-pożizzjoni tiegħu tal-Kunsil dwar l-abbozz tal-Baġit Ġenerali sena finanzjarji 2018. Infakkarkom li għal di diskussjoni m'hemmx għaj jiġu aċċettati mistoqsijiet fuq bil-proċedura ta' blukat. Mela, fissem il-Kunsill il-Ministru. Prezenti. Sur President, onorevoli membri preżenti, kummissarju preżenti, sinjuri. Huwa ta' li jani nippreżenta lil din il-Kamra ta' Demokrazija l-pożizzjoni tagħna f'dak li għandu x'jaqsam mal-abbozz ta' Baġit Ġenerali għas-sena finanzjarja 2018 kif ġie adottat mill-Istati Membri f'Settembru, fl-4 ta' Settembru ta' dis-sena. Ħan rispetta il-ħin li għandi u għallura ħan nitkellem fil-qosor fir-remarki tiegħi. L-ewwel fissem il-Kunsill nix nisħaq fuq il-fatt li unkun ċar fuq il-fatti. Il-Kunsill qed imexxi l qudiem abbosta budget illi fl-impenji tiegħu u fil-pagamenti tiegħu qed jipproponi iżidiet imqabbel mal-baġit tas-sena ta' qabel din is-sena. Fid-dettall dan li ġej hemm żieda ta' 99 miljun euro 0.16% imqabbel mal-livelli 2017 għal commitment appropriations. U għanna zieda u kol ta' 9.8 biljun euro jew 0.39% fuq affarijiet oħra. It-tieni, il-Kunsill qed qed jagħti rilevanza kbira għal kwistjoni eh, fiskali u allura ċaqlaq biex iżid il-marġini ta' kontingenza sena d-dieħla. Għandna bżonn il-budget li jagħti joffri flessibilità. Daqskemm għandna bżonn ukoll predittibilità fuq il-bażi ta' dan il-Kunsill u l-Presidenza ħaj jippruvaw jiftemu fuq il-budget ta' sena diħla li jmexxi l-Unjoni l-qudiem. Il-Konsil li tisħaq fuq il-ispiża f'setturi illi għandhom l-ola valur miżjut Ewropew u li jibdew mill-prioritajiet politiċi tal-Unjoni li jistumulaw tkabbiru impjiegi li jisaxħu sigurtà u li jiffaċċaw problemi problem tal immigrazzjoni Il-prioritajiet nemmenjina huma e, jaqbel magħhom il-Parlament Ewropew fl-istess ħin u li nirrispettaw il-proċess budġetarju kif imniżel fit-trattat, il-Kunsill qed qed jagħmel mill-aħjar tiegħu biex il-budget kif propost mill-Kummissjoni u bla ma jipperikola il-prattikabilità tal-programmi kollha Ewropej illi jagħmilhom iżed fattibbli. Sinjuri, Eh, wara li jeddan ippermettu li koll li malajr inna tiftit ftit eh, prinċipi li huma importanti tal-budget. Eh, stimulazzjoni ta' tkabbir fl-impjiegi tibqa' waħda mill-prioritajiet għall kunsil Għall-2018 aħna rridu naraw tkabbir smart 17.5 biljun euro u 64 biljun euro f'pagamenti li jkun zida ta' 2.1 fil-mija e, b'mod rispettiv paragonati ma' din is-sena. Issa dwar is subheading wieħed A dwar tkabbir, mpiegi aħna narfu illi din il-lerja is-setu tal-politika turi rati ta' implementazzjoni li huma tajbin. Nixtieq ukoll nisħaq fuq il-fatt li il-proposta taħt it-titlu wieħed A li għandu li jiġi eh, paragonat mal-budget ta' din is-sena. Il-Kunsill iddeċieda li jaqbel mal l-idejat bħal il-proposti bħal Erasmus Plus minnaħat tal komissjoni jridu naraw il-finanzjament f'setturi iktar importanti bħal Horizon 2020, il-programm ta' rinnovazzjoni u riċerka proġetti oħra biex nejnu kol fil-kupru għen ekonomiku, pro proġetti pilota u oħrajn. Il-Kunsillu kol qed aċċetta l-livell ta' appropriazzjonijiet kif propost mill-Kummissjoni għal inizjattivi ġodda bħal Wi-Fi for You il-European il, il Solidarity Corps u investimenti li jinkludu ammont fir riserva għall-estensjoni tiegħu. F'ċerti linji tal-budget imma taħt sottotitlu 1A, ir-rata ta' tkabbir issa ġiet immibdula l-isfel minħabba kapaċità ta' assorbiment iktar raġonevoli u biex innaqsu l-iskop ta' spejjeż amministrativi nimxu l-qoddim eh, fuq il-wieħed B issa sottotitolu il-politika ta' koezjoni dan huwa strument eh, fil-qalba tal-Unjoni Ewropea għat kabbiru impjiegi u allura minna qabidna mal-Kummissjoni waqt li jkun hemm aġġustamenti immirati li qed suġġeriti f'appropriazzjonijiet ta' bakamenti. Signori, It-tieni priorità għal kunsill hija biex nassiguraw sigurtà tal livell għoli u finanzjament tal migrazzjoni u politika relatati magħha. B'dan f'moħħna dwar il-numru il tlieta sigurtà u ċittadinanza aħna ċettajna dak li ħarġet bih il-Kummissjoni għal programmi u aġenziji marbuta mal-migrazzjoni Il-Kunsillu qed jappoġġja il-proposta tal-Komissjoni biex nimmobilizzaw flessibil istrument ta' flessibilità biex aħna taħt dan it-titoli it-titoli inkunu iktar tajnuna. Taħt numru 4 Ewropa Globali dan aħna binna kważi ma kollox minn dak li ħareġ mill-Kummissjoni għanna 750 biljun euro fil-budget fil-budget biex aħna ehm, inkunu nistaw narfu il-problemi li għanna f'dan ir-rigward taħt dan it-titoli, taħt it-titoli tnej tkabbir sostenibli, il-Konsilja ti proponi xi tibdil li huwa l-ewwel pilastru tal-politika komuni ta' agrikoltura. Għandna reviżjoni l fuq ta' tħul agrikolu xi tifdil ġi identifikat taħt il-ftejimit ta' sħubija dwar is-sajt. Issa dwar il-titolu ta' numru 5 amministrazzjoni Il-Kunsill wara li għat attent ħafna poġġa il-budget tal-amministrazzjonijiet relevanti għal livell appropriat. Ikkunsidra il-speċifiċitajiet tal-istituzzjoni differenti. Allura il-Kunsill wetta għamel e, flat rate fuq is-salarji għal ħafna mill-istituzzjonijiet u uffiċi. Mhux hekk biss, imma ġiet adottata dik dikjarazzjoni eh, ikun hemm il-mira ta' tnaqqis tal-personal ta' 5% mill-istituzzjonijiet u l-entitajiet Ewropej għatem xi lokal titjib biex naslu bisħiħ għal mira tal-istituzzjonijiet kollha il-Konsil jikkonsidra li l-livell ta' personal irrit jibqa jiġi osservat biex nassiguraw li t-tifdil ikun konsolidat. Sur President, onorevoli membri, jina nixtieq nala billi insemi dal-punti. Il-moderazzjoni ta' spiza ta' tkabbiru s-spiza fil-budget 2018 imqabbel ma tal-2017 f'ċerti setturi li l-Kunsill qed jissuġġerixxi qegħdin ikunu għal konsiderazzjoni tagħkom wara li għadna ħafna attenti qabel preżentajnihom bħala Kunsill. Il-prinċipji kollha jgħinu fejn l-ewwel li nimitaw tkabbir tal-budget fuq ċerti programmi biex inżidu flessibiltajiet fuq marġini ikbar taħt il-ceiling tal-MFF li nfittxu fit-tieni tifdil f'dak li għandu ma l spejjes ta' amministrazzjoni waqt li nżommu ir-rata ta' progress li jisir. Iżjed, memx tnaqqis maħsub għal kompletezza tal tal-programm ta', ta programmazzjoni mill-2017 sal-2023 f'dak li għandu xaqsam mal-phasing out ta' fatturi ma ġewx umħalsin għadhom. Sur President wara li għedda kollu, eżist rapportez u membri tal-Kamra, Komissarju, Sinjuri, jiena nara f'sew il-passi li jmiss fil-proċess tal-budget Għand l-intenzjoni li nizen il-pozizjoni li ġeja tal-Parlament Ewropew li kif sat unadottaw id-deliberazzjoni serji eżatt kif il-Konsil kien serju biex ifformana din il-pozizjoni budgetarja. Fuq daw il-premessi ningrazzjakom tal-ismajtun, smajtu pozizjoni tal-Konsil nittama li nissof li nimxu biex ikonna budget sostenibli għall-2018 li jkun ta' li ġib miegħu benefiċċji massimi għaċ-ċittadinanza Ewropea. Grazzi ħafna tal-attenzjoni minn tagħkom. Grazzi lilek, Ministru, issa l-kelma lil kummissarju Ettinger. Jekk jogħġbok kummissarju fisem l kummissjoni Grazzi, Sur President. Ministru, prezenti, onorevoli membri, sinjuri, li t-rappresentaw il kunsill Sinjuri. <coughs> L-2018 għet qed seħ fil-kuntest tal-Brexit imma se tkun se tifforma se tifformula budget normali. Il-Kummissjoni xi xurilu ħarġet bil-proposta tagħhom għal budget u issa għandna quddiemna u nixtieq nirringrazzjakom għal dan. Issa għandna pożizzjoni kostruttiva ippreżentata kemm mill-Parlament u l-Kunsill u jidhirli lili qed jgħid il-kelliem illi differenzi li għad hemm pendenti naħseb illi eh, delwaqt ħafna nkunu f'pożizzjoni biex noħorġu b'riżultat komuni għal kulħadd. F'dak li għandu x'taqsam l-istruttura tal-budget, memx differenza partikolari f'dak li għandu xaqsamma għanijiet li rridu naslu għal-jom, naħseb il kol qed inkantaw minn paġna waħda, irridu tkabbir, irridu eh, progress, irridu namlu l-aħjar għall-Ewropa. Immigrazzjoni u koll hija xi ħaġa rridu nkopru finanzjarjament u kif ukoll sigurtà interna u esterna jagħta importazzjoni kbira lina u għaċ-ċittadinanza. Tana u rridu niffaċċawha fuq l-ogħla livell mill-Kummissjoni hemm spiża l-amministrazzjonijiet għal personal, riżorsi umani għamilna l almutana li nistgħu nagħmlu tifdil. Għandna mira ta' 5% fi spejjeż ta' personal u dak li rridu nagħmlu aħna fi dan il-qafas li diġà għandna. Il-pożizzjoni tal-Kunsill hija ta' 1.5% iżjed bħala tnaqqis tal-ispiża. Issa naxi xi tħassib dwar dan u ma nistawx nidħu fi u nistgħu nidħu fid-dettalji jekk intom tridu, imma naħseb jekk naqsu, jekk innaqsu iżjed spejjeż ta' personal, allura dan ħajba ħadbat il-prestazzjoni tal-personal ħadd fixkel ix-xogħol tagħhom f'dak li għandu xasam ma' programmi tal-Komissjoni x'tanej Is-sena d-dieħla aħna qed nifmu li l-programmi ta' koeżjoni u talba l appropriazzjonijiet li ħadd jimxu fl-iktar ħeffa tagħhom l-2014 tistgħu tifakru ma kellniex daqs kofinanzjament eh, mill-2014-15 għamilna l-Motana, Iva, imma Kifet, is-sena diħa nittamaw li jkollna l-ikbar veloċità u dan ifisser li għana jkollna prezentazzjoni miftuħa tal-accounts fi Brussell, ovvjament rridu niffaċċaw backlog xol blura, rridu nkunu żguri li naħdmu kooperazzjoni mill qrib tal-stati membri u nħottu li dinja nħossu li dinja ħtieġa li għana nindirizzaw u naħdmu fuq għas-sena d-dieħla. Il-Kummissjoni għakontenta u koltara tara proġetti żgħar imma dawk importanti il-Wi-Fi for Europe per eżempju u proġetti iktar żgħar li issa dawn qed inħarsu lejhom bot serju ħafna bħala fondi budget il-fazi tal-bdu tal-bidu u kuntent li l-Kunsil jiet maħna fuq Hemm kumment wieħed f'dan il-waqt li għandix nagħmel bħala trialogu illi se jsir fil-ġimgħat li ġejjin aħna rridu nużaw dawn l-opportunitajiet biex nitkellmu fuq il-proġetti tagħna u nħarsu il-qudiem lejn il-futur, riċerka, innovazzjoni biex nikkonvinċu nikkonvinċukom kemm huwa importanti daw aħna mħazbin fuq innu eh, eh, il-budget li jum naqqas fl-Horizon 2020 u fl-Erasmus xi snin ilu aħna tkellimna fuq eh, GDP ta' 3% biex ninvestuhom fir-rinnovazzjoni u u riċerka. U issa din in-nisinja 2%. Ir-riċerka hija l-premessa għal kompetitività futura tagħna bħal Unjoni Ewropea aħna għandna bżonn fil-fatt 150 biljun iżjed bħala investimenti għall ewropa Allura li jonqos il-budget naħseb mixin fit-triq il-ħażina, jiddispeċini ngħid għax dan allura nkunu nistgħu nwieġbu aħtiġa tal-fondi għal proġett l-iktar kbar. Aħna rridu natu prova li għanna valur miżjuġ nofru hawnhekk. Dawn huma spiża tlieta minn kull erba' proposti għal l-ambjent diġitali ikonna e, nabbandunawhom. Tkun ħasra kbira. Ifisser ma nkunux qegħdin inkunu alla e, fuq l-istess e, pari passu maċ-Ċina mal-Pentagon Amerikan, eċċetera medicina personalizzata, eh, mart, e da kollu jrid jiġi solvut permezz ta' riċerka u l-innovazzjoni. U aħna mridux ikollna progress iktar eh, jimxi bil-mod u fil-portfolio tiegħi <coughs> intom tafu li aħna għandna ħloqna eh, proġett importanti ħafna flagship ma' istituzzjonijiet kollha 130 miljun jekk innaqsuhom daw il-flus eh, b-32 miljun ħajkun hemm konsegwenzi. Imma ra xed jagħmlu il-Microsoft, il-Google qegħdin jinvestu biljuni. Allura naħseb inkun qed nagħtu eh, qed inkun qed nagħtu messaġġ ħażin. Iva naf li hemm bżonn li innaqsu il-budget, imma l-darbora dawn huma budgets, dawn huma proġetti li għandhom valur u rridu nipperswadukom fuq il-valur tagħhom ma rridux innaqsu spus, sflus u budgets fuq daw il-proġetti te il-Galileo Kopernikus, daw kollha settur li forsi forsi nistgħu nagħmlu tnaqqis imma daw ħajkollhom konsegwenzi iktar tard. Jekk inti ma tinvestix fl-2018 ħajkollna pattu għalih fl-2020-21 għax dan ikun biss posponiment. Allura jidrilna illi għanna nżidu għam mux innaqsu għam ma nix nipposponu daw il-kwistjoni tal-futur ma rridux nqoddu l lura mill-Istati Uniti tal-Amerika jew pajjiżi Azjatiċi f'daw is-settur importanti għal-futur. L-istess għandu xaqsam ma migrazzjoni, sfidi ġeopolitiċi, rridu niddiskutu fuq il-migrazzjoni, diskutu ma l-esperti tagħna u fejn nistgħu innaqsu ftit il-budget f'dak li għandu xaqsam mal-qafas finanzjarju li jmiss 2018 nasab hija sena importanti, sena ta' kompromess u tkun pjuttost faċli ma' dak li jista' jiġi fis-snin ta' wara. Ottubru, Novembru naf li hemm xi kollegi li u mħazbin ħafna fuq dak il-futuri għax iktar kemm niffaċċja dal-problemi mal-ajr, iktar nistgħu eh, ikonna successi għal konsiderazzjoni għal darbohra grazzi ħafna grazzi l-Konsil grazzi l-Ministru u grazzi tal-Rapporters e Grazzi ħafna issa naddi l-kelma l-Rapporter għal 3 minuti grazzi ħafna Grazzi ħafna l-kollegi u merħba Aħna qegħdin fazi deċisiva issa biex naħdmu fuq dan il-budget tal-2018. Aħna eh, aħna qbinna fuq il-prioritajiet politiċi u għamilna xogħol importanti ħafna u qbinna li tkabbir l-impjiegi, is-sigurtà, is-sikurezza ta' ċittadini għandhom son ikunu prioritajiet politiċi tal-Unjoni Ewropea għal budget tas-sena d-dieħla dawn huma ġusti bħala prioritajiet dawn huma ċittadini li jistennew mill-Unjoni Ewropea u dawn huma l-oqsma fejn aħna pal unjoni nagħtu l-valur miżjud. Issa għandna bżonn insarfu fir-realtà l-wedit tagħna. U għalhekk maħniex kredibbli meta ngħidu illi nixtieq Unjoni Ewropea iktar innovattiva ma fl-istess waqt innaqsu 491 eh, miljun euro dal programmi ta' riċerka u svilu maħniex kredibbli meta ngħidu li rridu infrastruttura li tkun aħjar, enerġija, diġitali, il-highways, il-ferroviji Umbat eh, naqsu 111 miljun euro mill Connecting Europe Facilities kif ukoll ammont kbir fuq proġetti oħra ta' infrastruttura u dak naqis minn naħa tal-Kunsill huma 1.9 biljun euro. Iġifieri ċifra enormi. kun ċar daqs il-kristall dak li tippoponu l-Kunsill hawnhekk huwa budget għall unjoni Ewropea iktar dajfa għax inqas investiment illum tfisser Unjoni Ewropea u ekonomija fil-futur iktar dajfa. L-Kummissarju da qalu b'eżempji fil-qasam diġitali mod konvinċenti ħafna persważiv. il komissjoni Ewropea femet fl-ewwel nofs tas-sena illi tkabbir l-impjiegi, s-sigurtà, s-sikurezza għandhom bżonn ikunu prioritajiet tagħna u ġabru fl-imkien budget sinifattiv ħafna, u għalhekk jiena nappoġġa l-fatt li nallokaw il-biċċa kbir tar-risorsi li għandna għar-riċerka, għall-SMEs, għall-infrastruttura bħala proġetti li aħna nappoġġaw il-bdiewa speċjalment dawk żgħażagħ u aħna nimpenjaw ruħna għal wedit tagħna l-impenji tagħna għal fondi ta' koeżjoni u l-assorbiment tal-ewwel nofs ta' dan il-perjodu ta' programmazzjoni għal fondi ta' koeżjoni sutral ma jfissirx er- li r-rata ta' assorbiment se jibqa' l-istess fis snin ġejjin, anzi bil-kontra l-proġetti issa se se jitolbu li franzament ta' snin ġejjin u memx sinjal għal li l-istatati l-Unjoni Ewropea li ċittadini l-NGOs, l-SMEs li ma jkunux jistaw ħassu l-kontijiet tagħhom u għalhekk jiena nitlob l-partijiet kollha biex inċabru flimkien fil-ġimgħat li ġejjin biex ikun jistgħu irresqu budget sinifikattiv għall-Unjoni Ewropea l-2018 budget għabbażi ta' investimenti, għall appoġġ għar riċerka l-investiment, l-SMEs, proġetti importanti, finanzjament proġetti tajbin, sodi, illi applikaw għal fondi Ewropej nappoġġaw il-viċnat tagħna fl-offsinar fil-vant il-Balkani tal-Punent intejbu s-sigurtà, s-sigurezza nużaw l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea li għandna u qegħdin hemm biex itejbu s-sigurtà u s-sigurezza ta' ċadini fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazie, onorevole Muresan. Grazie ħafna l onorevole Muresan, rapporter li issa, l-onorevoli Ashworth. Jekk joġbok, tlet minuti wkoll. Sur President, f'April, din is-sena kien hemm maqbul illi jkun hemm żieda fil budget annwali ta' 2.3%. Jekk nżommu f'moħħna il-livell tal-inflazzjoni, ħsibt illi din kienet proposta pragmatika u nirrakkomanda illi tkun pala benchmark parametru għall istazzjonijiet l-oħra. Walek jiena ferħan rapporta illi l-bicċa l gbira tal-istazzjonijiet oħra jaċċettaw dan il-punt u ferħan ukoll illi għamlu proposti li xibħu lil din. Tlet eċezzjoni li nixtieq nsemmi lill-Parlament. Global net, l-European Data Supervisor kellu il-dmir il jespand l-attivitajiet tiegħu u ovvjament da jinvolvi Eh, spiża mhux normali fl-2018, mhux tas-soltu ġifieri. Tieni punt. European eh, Orti Ewropea tal-Awdituri għandhom ħafna xogħol iktar milli ħasbu u din ukoll eh, hija talba raġonevoli. Mbagħad tielet punt il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea wkoll qed jitlob finanzjament miżjud maħabba iktar attivitajiet iktar spejjeż ta' traduzzjoni u jixtieq indirizza wkoll xi kwistjonijiet ta' sigurtà. Allura qudiem dawn l-ispejjeż addizzjonali jiena tal-ġudizzju tal-ħsieb illi l-Kunsill naqqas il-livelli ta' finanzjament lil l u nirrakkomanda lil dan il-Parlament li nerġo eh, l lura ċertu flejjes. Però biex inżommu il-livell ġenerali ta' spisa tal-budget taħt il-kontroll tagħna għandna bżonn ikun hemm iktar tfaddil u għalhekk da parzialment nipproponi illi nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal dawn l-ispejjeż addizzjonali biex inkunu iktar effiċenti u hawnhekk jiena raħan ukoll rapporta il qorti ta' awdituri għamlu xi ħaġa biex jgħinuna f'dan. Imma parzialment ukoll għandna bżonn niserċitaw disċiplina baġitarja jekk nagħmlu hekk għandna bżonn inqasmu mill-ġdid xi mill-finanzjament u għalhekk nipproponi li nifriżaw il-budgets tal-Kumitat tar-Reġuni il budgets tal kumitat tar reġuni u tal-Komitat Ekonomiku u Soċjali għas-sena 2018. Jiena wkoll konxu illi il-servizz estern tal-Unjoni Ewropea wkoll għandu spejjeż addizzjonali dejjem iżdiedu parzialment minħabba livelli tal personel imma wkoll minħabba l-programm ta' komunikazzjoni strateġiku. Il-biċċa kbira ta' dawn l-ispejjeż misom jiġu assorbiti mill-EAS mill-budget eh, tiegħu, imma naċċetta li forsi jkun hemm il-ħtieġa għal xi aġġustament jekk meta jkollna ċifri eżatti. President, jina nsaqsi dan il-Parlament li zon f'moħħu li jekk taqblu miegħi li ċifra maqbul ta' 2.3% huwa wieħed raġonevoli, aħna nixtiequ żieda raġonevoli, imma jekk napplikaw ukoll is-setturi l-oħra, allura se jkun hemm deċiżjonijiet diffiċli ħafna li konna nieħdu. Nistenna bil-ħerqa illi niskuti l-proposti tiegħi ma' xadow rapportess fil-ġimgħat li ġejjin u nittama li kolli l-appoġġ tagħhom. Grazzi. Grazie, onorevole. Grazie, onorevole Ashworth. Issa kienem eh, previst eh, diskors ta' Suar Twil, il-President tal-Komitat tal-Budget, ma' mhuwiex prezenti, Nandi l-kelma mela minnu fih l-Ministru Kivene għal-replika tiegħu. Grazzi. Thank you very much, Mr. President. Grazzi ħafna, Sur President. Eżis, kollegi. Grazzi ħafna ta' dawk il-kummenti li ntakom. Nixtieq nagħmel kumment ċfejken. Taf titklim. Sur Kummissarju. Il-kas li avanzajtint, li rassaqtint għal riċerka u wieħed perspasiv u nisgurak li l-Kunsill huwa f'qalbu ġifiri jixtieq illi jkun jista' jaċċetta waħna semmuru lura l-kollegi tant tal-Kunsilu se nkomplu bid-diskussjoni fidan il-proċess tal-budget għax huwa punt eċċellenti minn naħa tiegħek li għandna bżonn nikkonsidraw kif għattint. Meta nitkellmu fuq il-kompetitività tal-kontinent u da fuq medda twila ta' żmien. Grazzi ħafna sur rapporter għal dak li huma l-kummenti tiegħek fuq l-SMS fuq il-bdiewa. Sur Murazan aħna ħadna nota jina senwet illi niddiskutuhom mal-kollegi tagħna fil-Kunsill u ma'kom meta nibdow id-diskussjonijiet fid-dettall fuq il-budget. Sur Ashford, grazzi ħafna l-kommenti tiegħek. Dawn huma punti kollha eċċellenti. U aħna se nittrattawhom ukoll fil-konsiderazzjonijiet tagħna meta niġu biex nitħattu fuq il-spejjeż amministrattivi. Mela, fid-dawl ta' dakollu u eh, fid-dawl tal-fatt li nirkonoxxu li se nibdew naħdmu f'trilogi li huma importanti ħafna, nikkonkludi billi ngħidilkom xi affarijiet oħra l-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom il-koll fissem il kunsill fissmi stess u fissem kollegi tiegħi għal-veduti ta' u grazzi ħafna tal-li kontu daqshekk onesti, franki miegħi. Id-dibattitu tiegħi tal-lum ġanni naħseb illi nixtiequ ovvjament illi naħdmu l-koll lejn lan komuni biex ikonna l-aħjar baġit li nistgħu jkollna għall-Unjoni u għaċ-ċittadini Eh, taħħa Kif għad jiena nirrispetta fisħiħ li l-Parlament Ewropew għandu u se jkollu forsi perspettiva differenti fuq il-budget propost għal-2018. Nista' niżgurakom il il-Parlament se il-Kunsil se jaħdem magħkom bħala Parlament wara tkunu um, adottajtu formalment il-pożizzjoni tagħkom. Nafu li nistgħu nafdaw fuq l-appoġġ tal-Kummissjoni wkoll u tagħkom ukoll Sur Attinger biex tkun tista tajn biex naslu għal konverġenza u nafsgu li se tussuġġerixxi soluzzjonijiet ta' kompromess tajbin. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-su aħtwi anki jekk mhux qiegħed hawnhekk kif ukoll is-sur Morizan u s-sur Ashworth ir-rapporters għall-interazzjoni li kellna sissa u anki li se jkollna fil-futur. L-Ewropa mod ġenerali titlob u għandha bżonn budget li jispondi għal tal-bit eh, tal-ċittadini tagħha anki jekk is-sitwazzjoni dejjem tevolvi ruħa jiena fiduċjuż illi bid-dedikazzjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew l-Kummissjoni kif ukoll mill-Kunsill nkunu nistgħu